fil-fiħed mill-komitati parlamentari din se tkun fil-minuti ta' din il laqgħa Jekk m'hemmx ebda oġġezzjoni sakemm jiġu adottati l minuti din il-nomina tiġi approvata. Grazzi ħafna. Issa, ngħaddu sabiex niddiskutu